għal membri kollha tal-Unjoni Ewropea il-minuti tal-erba ta' frar 2016 tqasmu hemm oġġezzjoni tal dawk il-minuti. Dan mhuwiex il-każ mela dawk il-minuti huma adottati, approvati. Sur Flanagan fuq il-minuti. Sur Flanagan, kjoġbok. Mikro. Mikro. Working. Thank you, uh, Chairman. Uh, Grazzi, President. Nishtiq biss named din id-dikarazzjoni personali fis sessjoni tal-erba tal-plenarja ta' Strasburgu jina tkellimt u tlabt il-Sur Juncker li kien jatem dak il-ħin mistoqsija dwar E, dejn bankarju fl-Irlanda. Kontet nittama illi kontet nitkellem f'ambjent fejn ikolli protezzjoni ta' ċer imma <laughs> bil-kontrarju, meta l-uffiċċju ħares li il-video wara il-diskors aħna skoprejna, il-president fil-fatt accidentalment ħalla l-mikrofonu mixuħ u sklama Jesus Christ wara li tkellimt jien. Ma nafx kien referenza għal fatt jien għandi xar twil u leħja. Jew il-fatt li ma kienx qed jaċċetta dak li kont qed ngħid jien. Ma tantx importani minn di tal-aħħar għax ix-xogħol tiegħu għal jkun indipendenti u li kieku jiena xtaqt namel jagħmel ix-xogħol tiegħu messu eh, ġija li Sur u jieġa il-mistoqsija flok ma juri eżasperazzjoni għal dak li kont qed ngħid. Jiena rrit apoloġija għal din fisem in-nies li eleġġewni għax hija insult hija insult. Huwa insult li jkollok il-frażi jintuża fuqi huwa insulti li tgħid wara li xi ħadd tkellem, allura dak il-President jista' u minu joħroġ u juri kemm hu indipendenti għax min naħa tiegħi ma tantx hemm ħafna indipendenza fil-presidenza fil-esperjenza tiegħi. Tistgħu tatuni prova ta' dan? Grazzi. Vorsitz. Zunächst hat sich dadurch, äh, zunächst hat sich zu diesem Punkt. Äh L-ewwel, il-President, l-ewwel. Naħseb il-President Lanston jixtieq jitkellem. Le, ma jixtieqx. Naf li kien il-Viċi President dak li fuq is-sedja kien qed jippresidi fuq l-affarijiet. Aħna ħanħarsu lej dak li qal u niġi lura eh, fuq miak meta jkun il-waqt. Is-sur Pasku kjoġbok. Grazzi ħafna sur President. Jiena nixtieq ninforma l-Kamra fuq kwistjoni li għandha x'taqsam mal libertà ta' l-espressjoni fuq Ramanija. Semtejn ilu ġlieda u televizjoni rat rapporters ġew reporters ġew eh, eh, sentenzjati għaxar snin u anka dikjarazzjonijiet u materjal ġie konfiskat l-RIS u koll waqaw marru fuq il-postijiet il tal-grupp tal-medja u nota ta' tkeċċija mill-post fi żmien ħames ma l-informazzjoni tagħkom dan l-Intak Media Group ma kienx parti mill-ġuri u nikkonsidra dan mhux aċċettabbli. Onorevoli membri, grazzi ħafna, inti viċi President tal-Kamra u suppost taf li dan mhuwiex punt fuq l-aġenda se jkun ikollok opportunitajiet oħra e, biex tagħmel il-punt tiegħek. Mela, nixtieq nirrepeti xi punti fuq l-aġenda li tixtiequ titkellmu fiju fuqhom jew points of order. Signor Anderson rajtek, imma jrid ikun fuq wieħed minn daw iż-żewġ titoli. Għandek il-kelma, Signora niskuż ħat tiskuża ruħek meta tisma' fuq ix-irid nitkellem, nixtieq niġbid l-attenzjoni tiegħek u l-attenzjoni tal-Viċ President Mogherini fuq il- wieħed li qed jagħmel strajk tal-ġuħ ta' 33 sena ġurnalist missier ta' żewġ tfal illi ilu jagħmel strajk tal-ġuħ għal 92 92 ġurnata qed imut dan. It-tabib tiegħu qal illi wasal biex imut. Qegħdin nitolbu lill presidenta Morgarini biex tintervjeni kjoġbok u titkellem mal-president u issalvaw ħajja dal-bniedem. Grazzi ħafna sinjura. Issa ħanaddi għall-avviżi.